biex tina għafas regolatorju ammont kbir ta' data eh, għall-applikazzjoni tal-AI hemm bżonnhom u mill-Cambridge Analytica din kumpanija toffli l-aħjar eżempju ta' kif jista' tiġi abbużata d-data personali, il-manipulazzjoni u anki l-affarijiet li mhumiex minnhom. Revoluzzjoni diġitali issa ilha magħna, ilha dejja dawn l-aħħar snin imma aħna dejjem irridu naraw kif se nsibu tweġibiet ġodda teknoloġiji ġodda. Il-GDPR, pereżempju nfakkarkom kważi ħadna sitt snin biex nlestuħ minn mindu beda l-istudju fuq u sakemm ġi adottati ġifiri lejja il-facial recognition u sorveljanza li diġa jintużaw fl-Unjoni Ewropea għalhekk hemm bżonn naġġlu aħna biex naraw xi struttura sentuhom Għalhekk huja responsabiltana bħala Parlament Ewropew residenti tal-nies fl-Unjoni Ewropea li nisguraw li ħadd ma jibqa' lura li l-aġenda digitali trid tkun ibbażata fuq il-valuri Ewropej tagħna u toffri l-istess ċansijiet il kulħadd. Grazzi. Grazzi, issa nisimaw minnaħat tal-Kunsill Sinjura Brinjat, eh, segretarju tal-Istat, grazzi. Onorabili membri tal-Parlament Ewropew, grazzi tal iċ ċans biex nipparteċipa f'dan id-dibattitu l-lum u eh, minnu importanti biex niflettu kif l-Unjoni fil-kompetenza tagħha tista' tiżgura li l-Ewropa digitali tibqa' ukoll l-Ewropa soċjali li nafu aħna għanna ekonomiji li għandhom vantaċ fuq livell dinji rridu naraw kif se jizvolġu nadattaw l dinja digitali għanna proċess li joffri opportunitajt manki riski importanti l-innovazzjoni u anki għal in ta' posijiet ta' xogħol ġodda sta' jintuża biex ikun il-produttività ta' aħjar, jagħti l qoddimu kol il- l-ħaddima biex joffri bilanċ aħjar bejn il-ħajja personali u l-ħajja id-dinja tax-xogħol. Pal imma kif kull ġib, kull bidla jista' jkun hemm riski, rridu nkunu attenti aħna qegħdin u dimnet biex l-iżviluppi teknoloġiċi iġibu wkoll benefiċċji anki biex ma nħallux min jibqa' lura l-Istati tal-Unjoni Ewropea fl 2013 fid-Dekerazzjoni tal-ILO għal-futur għal-futur fid-dinja tax-xogħol. Aħna din konna adottajnija din l-isqarrija. Issa nitkellmu fuq innovazzjoni li se jkollha konsekwenzi fuq il-ħajja tad dinja ta' kuljum għandna il-kompetenzi anki ġifri l-impatt tad diġitali dan kollha se jkunu konsekwenzi L-impatt fuq id-dinja tax-xogħol nistgħu nsemmu żewġ punti dan jitlob li jkun hemm eh, ħaddiema kompetenti ħafna. u mbagħad anki l posti tax-xogħol jew jintilfu, jisparixxu fil-fatt jew kellha jkollhom jinbidlu. Il jista' jkun hemm polarizzazzjoni tal-suq tax-xogħol aħna diġa qed naraw eh, li eh, ċertu kompetenzi, per eżempju fil-qasam tal-ICT, li mhux anki ma fil-matematika, l-inġinerija, fix-xjenza, t-teknoloġija, għadna ftit lura. Hemm ukoll zbilanġ bejn il-ġeneru f'dawn is-setturi Irridu nireagġixxu għal daqstant biex namlu dan, iridu nqisu l-impatt tal-revoluzzjoni digitali fuq il-ċiklu tal-ħajja kollha, ġifieri minn min ikun żgħar sakemm nixxieħu. Ovvjament, irridu naraw il-benessere, il-benessere tan-nies, għanna bżon kemm in-nisa kemm l-irġiel biex ehm, insibu min jaħdem f'dawn is-setturi. L-edukazzjoni u l-sistemi ta' edukazzjoni u ta' taħriġ ukoll irridu jiżvolġu biex ikunu ehm, jisaw jirrispondu għal dawn il-bżonnijiet il-bżonnijiet tax-xogħol ta' għada pitada. U għalhekk l-imsieħba soċjali wkoll għandhom rwol importanti kif inżommu kif nistgħu naraw li s-suq tax-xogħol jista' jiddatta ruħu. Dwar l-ekonomija l-ekonomija digitali xi tfisser eżatt il-pjattaformi digitali, service providers u anke l-klijenti. Ħafna pjattaformi fejn għandna nies li jaħdmu għal rashom jista' jagħti il-każ li jkunu huma l-proprjetari tal-pjattaformi. Dan jista' jkollu impatt negattiv fuq il-livell ta' pagi jew kundizzjonijiet pereżempju tal-if. Għalhekk il-bargaining power huwa importanti wkoll biex ikonna futur tajjeb u ġust kif inhu xieraq fid-dinja tax-xogħol. Ma ħafna drabi iż-żewġ protagonisti qatt biss ikunu jafu kif jaħdmu. Il-Kunsill diġa ndirizza numru ta' eh, punti għal kundizzjonijiet xirqa tax-xogħol dawn il-patterns tax-xogħol. Aħna dotajna l-daqstant qafas legali mhux wieħed fuq dan ir-rikomandazzjonijiet ukoll għal protezzjoni soċjali li ġew adotta mill-Kunsill f'Diċembru jirreferu wkoll għal dawn il-ħaddiema tal-pjattaformi. L-Istati membri jridu wkoll jagħtu protezzjoni soċjali anke dawk li għadmu għal rashom. Il-Kunsill ukoll enfasizza l-politika ta' protezzjoni soċjali eh, dawk il-linji ta' politika work pay Għalhekk dawn in-nies li ma jaħdmux post tax-xogħol tradizzjonali jkollhom l-istess kondizzjonijiet ta' soċjali. Il-Kunsill qal li forom ġodda ta' xogħol għandhom jiġu l-prototti. Eh, Kun hemm sigurtà fuq il-post tax xogħol. Anki ġifiri l-kontratti, tip ta' kontratti u l żmien li jkun jitlu li idumu l-kuntatti il-kondizzjonijiet tax-xogħol, hemm il-liġi Ewropea li trid tiġi rispettata. Ovvjament irridu nifmu kif jaħdmu dawn il-pjattaformi ta' xogħol. Għalhekk aħna il-presidenza li ġejja tal-Ġermaniża f'Ottubru se torganizza laqa fuq dawn il-pjattaformi u aħna nistennew bil-ħerqa din il-konferenza. Issa, kif dan kollu se jaffettwa n-nies, n-nies li jkunu jistgħu jorganizzaw il-dinja il-xogħol tagħhom, imma il-fatt li huma dejjem konnessi qatt wieħed ma jista' jgħid li jista' jaqta' mid-dinja tax-xogħol. Irridu naħsbu fil-persuni b'disabilità wkoll f'dan kollu. Il-ħaddiema se jkollhom għodot iktar effiċjenti biex jaħdmu aħjar, imma min iħaddem irid għandu responsabilta li jagħmilhom disponibbli dawn l u biex nagħlaq l-iżvilupp teknoloġiku għandna nilqawh naraw kif għax it-teknoloġiji ġodda għandu jtina iktar kontroll fuq il-ġejjini tagħna biex naraw li jkun iktar etiku u li dejjem impoġġu in-nies fiċ-ċentru ta', ta kollox na nieħdu deċiżjonijiet tajbin mingħajr ma eh, ninsow li l-ekonomija soċjali ekonomika tagħna hija punt importanti tagħna li ġibna l-qudiem. Grazzi. Issa nisimgħu lill-Kummissarju Komissur Komissarju Schmidt fidejk. Sinjura President, Sinjuri Deputati, il-tibdil eh, digitali diġa u se jkollu iktar riperkussjonijiet mingħajr preċedent fuq l-ekonomiji, is-soċjetajiet tagħna, il-mod ta' kif se naħdmu, kif nikkomunikaw u anki kif nikkonsmaw Il-kwistjoni tax-xogħol ovvjament hija fil-qalba ta' dawn il-punti il kollha kemm se jisparixxu postijiet tax-xogħol u jieħdu posthom ir-robots aħna nafu li ħafna mill-postijiet tax-xogħol ma jisparixux, żgur se jinbidlu se jkun hemm postijiet tax-xogħol li jisparixxu oħrajn li jiġu maħluqa. Se jkun hemm taqlib fid-dinja tax-xogħol. L-AI u r-robotics se joħolqu xi 60 miljun ta' post ta' xogħol ġdid madwar id-dinja kollha fis-snin ġejjin u xi miljun post ta' għajx ta' postijiet ta' xogħol fl-ICT memx minn huma għadhom vakanti għax memx biżejjed nies li jaħdmu fihom. Ħafna SMEs u kumpaniji nafu li mhux qed isibu nies kwalifikati. Din hija sfida sfida wkoll għall-politika tax-xogħol tagħna. Sinjuri, Sinjura President, aħna aġixxejna fil-tranzizjoni eh, ħadra bil-Just Transition Fund dawn il-fond biex naraw kif ngħidu n-nies li jiġu affettwati b'dawn b'dan it-tibdil irridu nsaħħu wkoll il-politika tax-xogħol soċjali tagħna biex inkunu eh, minn qabel aħna nkunu nistgħu nilqgħu għal taqlib li se jġib il-diġitali. Diġà smajna nafu li se jkun hemm ċansijiet tajbin ħafna opportunitajiet żgur tajbin, imma hemm riski li jista' jġibu iktar prekarjat u in iktar nuqqas ta' kwaljanza. Iktar minn 90% ta' postijiet ta' xogħol issa bil-fors jitolbu li wieħed ikun jaf kif juża it-teknoloġija. Imma nafu li hemm perċentwal kbir tal-popolazzjoni u 17 laqqas biss jafu ġifiri it-teknoloġija mhux biss nuqqas tagħha. Ix-xahar diħel se noħorġu bl-aġenda tal-kompetenzi ġodda. Ġifiri nitkellmu dwar odot konkreti li wieħed ikun jista' eh, juża biex eh, ikabbar il-ħiliet tiegħu. iktar minn 120 miljun persuna madwar id-dinja eh, għandha bżonn titħarreġ. Għallek għanna tlet għanijiet prinċipali l-ewwel net kif aħna senħajru il-min ħaddem biex joffri il-taħriċ sabiex il-ħaddima tiegħu dejjem imorru għall-ħjar. Aħna rridu nidu pat ta' kompetenzi, ta' ħiliet. Ġifiri fejn id-dinja tan negozju min ħaddem min għandu kumpanija jista' jinvesti fihom. Tini punt, l-investiment pubbliku u privat irridu kon naraw li ikompli jimraħ inkwantu għat-taħriġ. U t-tielet punt huwa irridu nħajru n-nies biex jinvestu fil-kwalifiki tagħhom stess, fil-ħiliet tagħhom stess. Ħafna minn inizjattivi tagħna wara l-2020 se jindirizzaw dawn l-isfidi ġifri għandhom xaqsmu mad-diġitali. Proġetti bħal ħolqien ta' skejjel bxejn ġifiri dejjem ġifiri għal taħriġ xogħol li għandu xaqsam mal-ICT, anki l-garanzija ta' zazax tajjeb li tkopri wkoll il-ħiliet digitali. Il-nafu li x-xogħol postijiet ta' xogħol m'għadhomx kif aħna nifhmuhom b'mod tradizzjonali. Qegħdin jonbidlu ma' dawn irridu naraw li jkollhom kundizzjonijiet ta' xogħol, protezzjoni soċjali. Ikun hemm eh, nafu ġifieri li dialogu soċjali imma qed jonqos anki reprezentazzjoni soċjali. Dawn kollha huma sfidi għal sistemi ta' xogħol u liġijiet ta' xogħol tagħna kif nafuhom il-modelli kif aħna mdorjim bihom. Dawn kollha il-modelli se qegħdin jiltaqgħu ma' dawn l-isfidi l-ġodda, l-inklużjoni u l-protezzjoni soċjali għolja. Id-diġitali qed ibiddel il-mod ta' kif naħsbu x-xogħol ir relazzjoni ta' min jħaddem u ta' min jaħdem. Il-postijiet ta' xogħol qed jinqalbu jinqalbu ta' taħt fuq. Għalhekk huwa eh, huwa verament importanti li noħolqu trasparenza f'din id-dinja l-ġdida. It-teknoloġija l-ġdida wkoll toħloq ċertu riskji ehm, ta' saħħa mentali u ta' saħħa ġenerali. L-użu ta' data fil-post ta' xogħol qed iġib ehm, ukoll imma niġjar għabbażi ta' algoritmi u anki profiling Dawn jistgħu eh, iżidu l-produttività imma jista' joħol u problemi mħabba sorveljanza fuq il-ħaddiema. Ummu problemi anki ta', ta protezzjoni ta' data personali. U dan kollu rridu inħarsu fil-kuntest tal-AI. Għanna bżon teknoloġiji inter interoperabbli sabiex aħna verament nisfruttaw il-potenzjal li joffri dan is-settur biex aħna natu spinta l qudiem li partiċipazzjoni wkoll tal-ħaddiema tagħna. It-tibdil diġitali għandu joffri opportunità fil-kuntest tal-tibdil tal-popolazzjoni, il-fat il-popolazzjoni edha tixjieħ u anki l-problemi fil zoni rurali u iktar remoti. Hemm ukoll il-problema tal-gender gap li teżisti fid-dinja diġitali. L-Ewropa titkun eh, innovattiva inizjattivi ġodda fis Digital Service Act u anki tal-AI se jkollhom rol importanti u nkunu nistgħu nindirizzaw ukoll problemi ta' diskriminazzjoni. Fit-22 ta' Settembru flimkien ma' Vestager, il-Viċi President, se nagħmlu summit fuq platform work, ix-xogħol tal-pjattaformi ġifiri biex naraw kif jaħdmu dawn il-pjattaformi online u naraw l-aspetti soċjali u etiċi. Nisperaw li nħol u pjantazzjoni fuq li joħroġ ukoll mill-pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali għax dawn il-prinċipji tal-pilastru jridu wkoll napplikawhom fil dinja diġitali tax-xogħol strategija soċjali għandna bżonna biex niżguraw li tranzizjoni eh, digitali u anki soċjetà favur il-klima tkun ukoll ġusta u sostenibbli. Grazzi ħafna. Thank you very much, Mr. Com Grazie ħafna, Kommissarju. Issa nifisem il-gruppi politiċi, fissem il-grupp tal-PPE, s-sur Ratke għal-minuta u nofs, jek joġbok. Grazzi ħafna, Signora Vice President kollegi, nixtieq nibda billi nirringrazzja l-Ismar Etu tal-li tkellmet dwar dan il-punt u tal-li resqedan kollu fuq l-agenda u b'dan il-mod fejn ippruvaw nagħmlu konnessjoni bejn id-dimensjoni soċjali u diskussjoni li tikonna llum dwar l-Ewropa soċjali u l-punt importanti ta' digitalizzazzjoni. Grazzi ħafna tal-li għamiltu dan. Jiena naqbel ma' ħafna li ntqal preċedentement u f'dibattitu illi aħna ħankunu qegħdin nidħlu għalih issa, ejjew ma ninsawx li tu dawn l-aħħar 20 sena kien hemm ċaqliqa fundamentali fil-dinja tax-xogħol relazzjonijiet ta' xogħol inbidlu minn taħt fuq, kien hemm click workers u, zero hours workers u tip ta' mezzi ta' xogħol U kollha għandna dan it-tamir issa ġo quddiemna fi bwietna u nafu lkoll kemm hu diffiċli meta jkollok tali tamir fil-but illi fil-fatt taqta fl-aħħar tal-ġurnata. U fil-dibattitu li aħna qed ikollna llum nasib importanti illi mhux biss naraw l-opportunitajiet iżda wkoll naraw ir-riski u nistudjawhom b'mod sobriju mingħajr wisq emotività u naraw kif nistgħu nappoġġaw iċ-ċirkostanzi għax huwa ċara li tkun xi tkun il-każ l-opportunitajiet qegħdin hemm, però irridu wkoll niddiskutu wkoll ir-riski. Ir-riski dawn huma persuni li għandhom ukoll ikunu għas-servizz tal-oħrajn u bekk eh, dan għandu jkun il-prinċipju ewlieni. Grazzi, issa fizem eh, Signora Jongreju sal-minuta, grazzi ħafna. Grazzi ta' ċertu tekniċi digitali illi mhux biss laqas nistgħu nimmaġinaw dan ħajoffri ħafna possibiltajiet u ħafna bidliet illi għandhom iwaslu għal jihduna fid-direzzjoni tajba. Il-ħaddiema fosthom l-ħaddiema tal-Uber jitolbu kondizzjonijiet ta' xogħol ġust u anke salarju xieraq għax b'rating pozittiv għax rating negattiv ma dawk li ħajħalsu tal-konsegwenzi. Jiġifieri dawn il-persuni jafu diġà jistgħu jagħmlu l-algorithms, però jista' jsir l-affarijiet mod ieħor nistgħu forsi wkoll nitkellmu dwar digitalizzazzjoni illi jistgħu jiggarantixxu dħul u l-aħjar kondizzjonijiet hemm bżonn ta' ċertu regoli Ewropej u dawn ir-regoli li ħanitkellmu dwarhom illi fuqhom aħna ħajkonna naqblu kif sam smajna preċedentement għal 21 ta' settembru. Grazzi. Sur Pizlaru. Ja President, Kommissarju, kollegi. Aħna nemnu fil-valuri demokratiċi u ċittadin u demokrazija ċitta ehm, dan infisser soċjetà inklusiva li nebbenefikaw jibbenefikaw mill-opportunitajiet. L-Ewropa huwa magħruf bħala kampjun ta' regolamenti ta' tibdil iżda din id-darba il-liġi mhix biżejjed din għandha tiġi appoġġata minn nazzjoni konkreta għal għana ewlieni biex nittrasformaw l-Ewropa fi kampjun ta' innovazzjoni u sfera diġitali Għadna naqra lura f'dan, ma nistawx namlu dan meta kważi wieħed minn ħames ċittadin Ewropew m'għandux ħiliet diġitali u l domx m'għadhomx mhumiex differenti wisq. Dawn huma kollha importanti li nadattaw liċ ċittadini Ewropej għal suq tax-xogħol li qed jinbidel din hija l-priorità, il-priorità ewlenija tal-lum irridu nwieġbu għat ħassib ta' kuljum ta' ċittadini nipprovduhom mezzi ta' adattament għall opportunitajiet li li ħiliet għas-suq tax-xogħol il bistoqsija kif. U l-aħjar mod u maniera hija literalment li ninvestu fin-nies darba Ninvestu li jistgħu jwasslu ċertu konsulenzi mis-settur privat u pubbliku flimkien biex ikun hemm din it-trasformazzjoni diġitali tkun qed titri għal ċittadini tagħna biex jiksbu l-ola livelli ta' ħajja u ta' użu. Jekk ikonna font eh, apposta illi ħaj investi fil-ħiliet digitali. Għanna investiju, għanna il-privat li għed jgħat jirrikonoxxi. Dan jiena għawek nati bidu sejħa għall-azzjoni għall-investiment eh, fil-fera digitali nispandu l-opportunitajiet mit-teknoloġija digitali biex it-tfal tal-lum ikollhom Ewropa imġedda jistgħu jfasslu l-Ewropa imġedda ta' għada. Grazzi. Grazzi, issa nagħti il-kelma lill-Sinjura Ġame. Grazzi ħafna, Sinjura Viċi President, kollegi l-Ewropa soċjali f'dinja digitali fejn kulħadd jidher li ma jitkellimx dwar l-isfela soċjali qabel l-isfela digitali. Il-kollegi tiegħi mill-Kumitat Empo, per eżempju, nafu illi l-koordinazzjoni ta' sigurtà soċjali hija diffiċli ħafna nies jaħsbu illi d-diġitalizzazzjoni tad data taf tkun il-panaċeja il-kura li tista' tfejja ċirkostanzi kollha. Iżda nemmen li robotika u l-AI jippreżentaw ċertu riski, irrit ikollna għafas regolatori għal dan, però irrit tinfakkarkom ninwissikom dwar ċertu proġetti illi ser jaffetwaw is-sovranità nazzjonali tagħna fej għanna il-protezzjoni tad data illi hija dajfa u aħna vulnerabbli ħafna f'aspetti oħra. Mbagħad il-ġbir tal-informazzjoni dwar il-ħaddiema tagħna li qiegħda tiġi iddubitata wkoll u nistgħu ikonna il kommerċjalizzazzjoni tad data ovvjament iva rridu ngħaddu għal kooperazzjoni bejn l-istati u d-diġitalizzazzjoni u nimxu li din id-direzzjoni, però kollegi qed tiffaċċaw problemi aħjar, dumping soċjali, dumping fiskali. U għawek irrit nkunu qegħdin nirregolaw l-affarijiet minn għawek u dan huwa li huwa mistenni minn għandna mill-elettori tagħna. Grazzi ħafna fisem il-ħodor għal-minuta is-Sinjura Giz. Grazzi ħafna, grazzi ħafna, Sr. President, Kommissarju, intom kontu qed tajdu il-teknoloġiji digitali ħafna drabi u ma għaz vantaċ tan-nies inqas sinjuri u fid-dinja n-nies iktar u iktar qegħdin jiġu sorveljati u fisser li jkunu soġġetti għal diktat tas-soċjetà fl-Ewropa dan kollu intemm minħabba l-infrazzjonijiet tad drittijiet tal-bniedem kienet is-sistema Siri illi kella fejn inqaqtu flimkien ħafna data permezz tal-algoritmu segret, però l-istat soċjali għandha l-kelma soċjali għax qedem man nies u s-sistemi diġitali illi qegħdin jispjaw fuq in-nies m'għandhom xejn jaqsmu ma' din l-isfera soċjali. Nixtieq insaqsi il għala ħadd għadu ma ħareġ bl-idea illi nagħtu ħarsa dwar fejn qiegħed l-istat hawnhekk. Jew minn fejn l-istat qed jieħu l-flus għall-investimenti tiegħu għaliex ma niġġieldux aħjar l-evażjoni fiskali minflok. Dawn huma t-tip ta' analiżi u t-tip ta' miżuri li nibdew nużaw. Grazzi. <coughs> Grazzi il-Sinjura Rafalska għal-minuta. <coughs> President, Sinjuri, kull darba nisimaw illi il-bnedmin għandhom ikunu fil-qofol ta' l-ekonomija digitali. Ma dan kollu, dawn eh, l-ambizjoniet għandhom jinaqdu flimkien mal-benesseri soċjali. U rridu nagħmlu dawn il-bidliet li jkunu validi għall-impjegati tagħna ir-robotika u l-AI huma opportunità tajba li noħolqu x-xogħol, però hemm riski inerenti. Irridu li dan ix-xogħol fil-fatt ikun xogħol ta' kwalità għolja, irrid ikun hemm forum ġodda ta' impjiegi li jkunu attrajenti, ma dan kollu Irridu naċċertaw li din l-opportunità tkun opportunità miftuħa l-Istati membri kollha u li ma jkunx hemm esklużjoni diġitali, speċjalment meta nitkellmu dwar l-Ewropa ċentrali u l-Ewropa tal-Vant. L-Ewropa għandha tappoġġja dawk ir-reġuni jenqas sinjuri ma dan kollu dawn il-miżuri huma inevitabbli Ir-regolamenti mhux ser jagħmlu l-biċċa xogħol kollha kemmi. Nirdu nagħmlu għalli s-sġgurta soċjali u l-aħjar kondizzjonijiet ta' xogħol. Grazzi ħafna. Fisem il-grupp is-Sinjura xajbi. Grazzi ħafna illum il-ġurnata ma jfissirx illi kull ma nagħmlu l-warbu il ħaddiem għal daxxol li għamlu. bħalissa fi Spanja, l-Belġu u fil-Kalifornja hemm ċertu każijiet każistika li qed tiġi applikata. Għax li qed ngħidu huwa li d-diġitalizzazzjoni tisfrutta l-iktar kategoriji prekarji. Ġimgħa l-oħra l-ewwel darba kellna xi sanzjonijiet għal għal fake news per eżempju nsibu l nies fil-fatt iktar u iktar qegħdin imorru kontra il-kodiċi legali għax ma jagħtux t xirqa qed naraw dan fil-Ewropa, fil-bliet tagħna. Aħna qegħdin iġu konsidrati u intom għedin qegħdin tiġu spijati, intom qed tiġu sorveljati, ma nistawx nistennaw iktar. għamlu biex nirrikonoxxu l-fatt li nies jirrikonoxxu dak li qed jagħmlu Eh, nis li qegħdin bil-paga, pereżempju, u l-pagi tagħhom għandhom jiggarantixxu illi huma huma huma parti sħiħa mix-xogħol tagħhom. Din hija parti ta' nies kollha li qegħdin jaqalgħu paga. Fisem il-membri indipendenti Sur Nikolaw Albanus. l-Europa tajt illi ħajkonna kriżi, ħanifaċċaw kriżi ġdida u jippreżentaw bħala soluzzjoni id-digitalizzazzjoni tal-ekonomija. Ma dana kollu fil-qafol, fil-qafas tal-ekonomija kapitalista dawn l-abs ġodda huma oġġett ta' antagonizmu bejn diversi imprizi Ġappuniżi Ċiniżi. Minn flok namlu użu mill-innovazzjoni f'dawn l-apps biex intejbu l-ħajja tal-ħaddiema se joħolqu iktar qatt għal eluf ta' persuni dawn huma skont dak li qegħdin tbassru intom. Id-drittijiet tal-bniedem se jmorru tal-ħaddiema -tal jmorru għall din hija karatteristika tas-sistema illi intom qegħdin qegħdin tiddefendu. Ġewwa pajjiżi il-gvern korrenti, il-gvern preċedenti, ekonomija ċentrali tista' tagħmel użu, tista' biss tista' tagħmel użu minn teknoloġija biex ittaffi il-ħajja tal-utenti. Issa minuta tas-Sinjura Utidel. Grazzi ħafna l-Ewropa hija suċċess soċjali u s-suq waħdini huwa l-iktar raġuni ewlenija dwar dan minħabba li pajjiżi l iżvezja La darba dan daħal fl-Europa rajna zida eccezzjonali fil-GDP tagħna. U dan tana l-opportunità il ntejbu l-infiq tagħna. Il-pagi tagħna rdupjaw u l-protezzjoni soċjali hija għolja ħafna l-istess tendenza hija viżibbli fi stati membri oħra. Iġviri, l-Ewropa għandha rwol importanti fil-social welfare parzjalment, permezz ta' proposti legali, iżda speċjalment billi ikun hemm eh, suq ta' xogħol soċjali li jista' jwassal għal iktar prosperità. Xogħol b'opportunità u sfidi li qegħdin jinħolqu wara d-digitalizzazzjoni rridu naw xamilna sissa u nsaqsu lil nfusna kif nistgħu nagħmlu l-istess. Issa irridu nirsistu għal protezzjoni soċjali u għal benessri għal ċittadini tagħna madana kollu jekk l-Ewropa titlef il-kompetittività fl-isfera diġitali minħabba nuqqas ta' regolamentazzjoni ma jkunx hemm iktar xogħlijiet u laqqas welfare għal ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għal minuta is-sur Aġus Saliba. President, Commissioner, Su President Kommissarju, Iva, it-teknoloġiji digitali bidlu kull aspett tal-ħajja tagħna. Fost affarijiet oħra il-modelli kummerċjali u l-mod kif nikkomunikaw ma' xulxin. Mem ebda eh, frontieri digitali, iżda mem ebda regoli. Ftit pajjiżi, ftit qed jinfasslu l-etika, jfasslu regoli, jgħajmu ċertu tħassib dwar l-istess kondizzjonijiet, responsabilità, sigurtà u protezzjoni tal-impjegati. Wasal iż-żmien li nwasslu dimensjoni soċjali u ambjent soċjali għaċ-ċittadini tagħna li mhux permess offline ma jistax jiġi permess online, speċjalment jekk din issira skapitu tan-nies Modelli ġodda fil-lajnuna digitali m'għandhomx isiru sinonimi ta' sfruttament u sorveljanza tar rendiment tal ħaddima Nistgħu nindirizzaw permezz tal-dritt digitali ta' diskonnessjoni. Il-ħaddiema u l-impjegati għandhom livell minimu ta' nis ta' ta' ta' ħin ta', ta disconnected time. Il-Kommissjoni għandha tanalizza ir-riski għal benessiri tal, tal fost affarijiet oħra il-kwistjonijiet ta' ħinijiet ta' xogħol. Thank you very much. Now for a minute and a half, Madame Brunet, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Grazie ħafna, Signora President, Commissario, Signora segretarju tal-Istat jiena nixtieq nisisti fuq żewġ punti l-ewwel net. Waħda mill-konsekwenzi li l-iktar hija ovvja eh, fid-diġitali fil-qasam soċjali hija il-postijiet ġodda li qegħdin jinħolqu mħabba l-pjattaformi. Dawn il-pjattaformi joffru rentaj differenti li ovvjament ma leġislaturi jagħmlu l-ħajja diffiċli ovvjament e, ċansit opportunitajiet ġodda u e, kif sa naraw li dawn in-nies li jiġu protetti mill-prekarjat e, per eżempju il-garanzija li intuhom kondizjonijiet ta' xogħol deċenti, anki ġifiri l-inċidenti fuq il-post ta' xogħol, per eżempju jew meta dawn ikunu ma jifilħux. Jiena ċerta sur kummissarju li inti se tkun determinat f'dan ix-xogħol. U hemm bżonn nindefendu l-interessi tal-ħaddiema il-garanzija tal-taħriġ hija importanti ħafna biex dak li jkun ikollu wkoll perspettiva tajba biex ikompli avvanza fil-karriera. It-tieni punt hija eh, fuq il-kompetenza digitali 40% fil-mija tal-manadopera tagħna ma tantx eh, huma mħarġa fil- teknoloġija, ċviri għana għedin ftit lura fl-Europa, Lekk huwa urġenti specialment fuq il-kompetenza eh, digitali forsi nistaw naħsbu li natu passaport um, digitali li juri kompetenza digitali fil-Unjoni Ewropea. Din hija idea. Iva. Issa l-minuta is-sur la kapella. Senjura President, kollegi, Meta qed nsemmu l-5G nafu li fi Franza fil-ċertu postijiet laqqas biss għandhom internet. X'qed tagħmel eh, l-Unjoni Ewropea dejjem lura qiegħda ehm, biex tisservi il- il-pajjiż ribdu Ewropa ta' nazzjonijiet fl-interess tan nazzjonijiet din għandha tkun priorità palissa biss l-Unjoni Ewropea taħseb biss fil-ftejmit ta' kummerċieles l-Ewropa soċjali li rridu, rridu li tkun ukoll soċjali li ma tħallix li jkun hemm nuqqas diskrepanzi bejn ir-reġjuni. Aħna ma naqblux ma l-ultra liberalizzazzjoni ta'kom, ma naqblux li kunem u kol dawn fl-ibliet eh, eh, il-prossimità eh, ma jistax ikun li il-popli joqodu dak, dak li tissipula l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni tagħha. Grazzi. Fan sparanta. L-Onorevoli Fan Sparanta. Thank you. The Commission has promised us Grazzi il-Kommissjoni weditna naqtar Ewropa Soċjali kemm il-darba, però rridu naraw l-effetti reali tal-ekonomija diġitali li tsib post fejn tajx li jilħaq il-but tiegħek huwa diffiċli bliet kbar bħal Amsterdam, Praga u Barcelona qed jgħidu illi kawża tal-kriżi ta' djar li qed nesperjenzaw hija Airbnb. Airbnb ma ġiex imwaqqaf sabiex investituri privati jibdlu djar fil-bliet fil flukandi legali, però issa hekk saru ir-regoli tas-suq qed jipproteġu il-biljuni li dawn il-pjattaformi qed jaqilgħu u mhux qed jassiguraw li n-nies ikollhom dar fejn jgħixu. Irridu nassiguraw li l-Ewropa Soċjali tkun fil-qalba tal-isforzi tagħna sabiex ikollna Ewropa lesta għal żmien diġitali. U ma rridux jaħallu l-korporazzjonijiet il-kbar jimminaw l-Ewropa Soċjali. Grazzi. Grazzi għal minuta issa l-onorevoli della Pisa Karjon. Grazzi ħafna tal-li għaddejt kelma il-koll nirrikonoxxu l-importanza tal-ekonomija digitali fil-ħajja tagħna u l-impatt fuq il-mod kif eh, niproduċu u fuq il-ħajja tagħna irridu nkunu lesti għal tranzizzjoni, digitalizzazzjoni ma tistax twassal għal dewminizzazzjoni. Issa qed naffaċċjaw mudell ġdid ta' impjiegi. Irridu inwaqfu it-terf ta' impjiegi. Għanna ħafna nies li jridu jarattaw għal impjiegi ġodda rridu niggarantixxu li jkun hemm protezzjoni reali tal-ħaddiema li qed jaffaċċaw dawn is-sfidi l-ġodda fil-waqt ukoll li ninkoraġġixxu kompetitività fil-kumpaniji tagħna irridu nerġgħu nagħtu ħajja wkoll lil żoni rurali permezz tad digitalizzazzjoni u bekk ikollna koezjoni eh, territorjali u soċjali aħjar. Grazzi ħafna l-Onorevoli Ġarus l minuta huwa importanti li ħadd ma jibqa' lura meta naraw x'inhuma ċ-ċansijiet li toffri diġitali, imma anke jekk se jkun hemm diskrepanzi jridu nintervjenu immedjatament sabiex aħna innaqsu diskrepanzi mhux nkabruhom anki ġifieri għall-imprendituri aħna nafu li fuq il kompetivit aħna għandna regoli biex dawk il-kbar tad-diġitali iħallsu it-taxxa fil-kummerġ digitali hemm ukoll eh, il-medicina digitali u l-agrikoltura l-informazzjoni fl-snin li ġejjin irridu naraw li digitali nużaw għal-ħajja għal-saxħa tagħna biex ikonna ċertifikati tal-prodotti agrikoli tagħna u niġġieldu kontra il-fake news. Eh, eh, veru li il- l-affarijiet mhux minnhom l-aħbar tasal eh, iktar eh, malajr, imma dejjem nistgħu aħna ngħidu li dawn l-affarijiet mhumiex minnhom. Grazzi. Grazzi sal-minuta l-Onorevli Kaza. Grazzi, Signora President. Iva, t-teknoloġija qed tbiddel il-mod ta' kif naħdmu, kif nistudjaw, kif nitħarġu, qed toħloq ukoll tipi ta' xogħlijiet ġodda u l konnettività tagħtina opportunitajiet ġodda imma tfisser ukoll sfidi ġodda għalina. id-direttiva tal bilanċ bejn il ħajja u x-xogħol li negozjajt b'suċċess fil-leġislatura li għaddiet tindirizza dan l-iżvilupp kollu se tkun aktar faċli għan-nisa li jidħlu u jaqbgħu fid-dinja tax-xogħol biex innaqsu l qatt kif ukoll biex titnaqqas id differenza gravi li għandna fil pagi u fil pensjonijiet bejn ir irġiel u n nisa jien nilqa l-impenn tal kummissjoni li qed tagħmel l-istrateġija għaliex qed niffaċċjaw sfidi psikoloġiċi dak li għandu x'jaqsam l-użu tal mobile phone u l-laptops. id-dritt magħruf bħala r-rights to disconnect għandu jkun parti minn dan il-proċess. għal dawn ir-riskji ġodda il ħaddiema Ewropea għandhom ikunu salvagwardji u jkollna salvagwardji ġodda u rridu nkunu aħna fuq quddiem biex nassiguraw li d-drittijiet ikunu aċċessibbli għal kulħadd. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Signora Toja l-minut. Sarà mantenere, sarà mantenere nella nuova era digitale tal sfera digitali huma l-valuri soċjali u demokratiċi Ewropej u nuru li ċittadin huwa huwa l-importanti huwa l-sfida li qed però dawn affarijiet mhumiex ovvji l-istrumenti ġodda mhumiex ser jagħmlu dan il- iwaslu għal din il-bidla. Hemm bżonn ta' politika, politika li tagħti direzzjoni u tipprovdi il regoli adegwati. Musa se jkun hemm ġustizzja jekk iċ-ċittadini u l-ħaddiema ma jkollhomx taħriġ u aġġornament tal-kompetenzi tagħhom kif qal il-Kummissarju x-xogħlijiet il-ġodda li għalihom iridu niggarantixxu ċertu drittu u l-kundizzjonijiet ġusti fosthom ix-xogħol tan-nies li platform workers. Mhux se jkun hemm ġustizzja soċjali diġitali jekk mhux ħan stipulaw regoli minimi ta' responsabilitajiet lokali għal dawk il-ħaddiema li għandhom poter operatu finanzjarju u m'għandhomx isiru is-sidja tal-informazzjoni. Mhux se jkun hemm ġustizzja soċjali diġitali jekk il ġiganti tal-web mhux se jħallsu it-taxxi fuq li li tisir fl-Ewropa. U hekk qed nistennew deċiżjoni tal-Kunsill dwar dan. Grazzi. Grazie for one minute, signor. Grazzi l-Onorevoli Kanjas għal minuta. Grazzi ħafna, Signora President. 47% tal-impjiegi attwali probabbilment jisparixxu fil-25 sena li ġejjin u 85% tal-impjiegi se jiġu affettwali. Dawn huma persentaġġi però huma wkoll realtà l-ekonomija digitali toffri opportunitajiet però hemm ukoll riski. Irridu nħarsu lejn l-aspetti kollha, l-aspett ta' ġeneru, soċjali, l-aspetti kollha se jkunu effettwati rridu Ewropa Soċjali aħjar, irridu protezzjoni, taħriġ, edukazzjoni aħjar, irridu approċċ holistiku għal din il-problema irridu naħdmu flimkien mal-Green Deal f'termini ekonomiċi x'nistgħu nagħmlu sabiex ikollna deal soċjali, ftehim soċjali, kuntratt soċjali ġdid sabiex nagħmlu dawk il-bidliet li huma meħtieġa sabiex ma jkunx hemm effetti negattivi fuq iċ-ċittadini li jista' jkollhom effetti negattivi jekk ma jkunx hemm għajnuna f'dal perjodu ta' tranzizzjoni dan u li rridu nagħmlu. Grazzi. Grazzi ħafna issa l-minuta l-Onorevoli Ryle. Grazzi ħafna. Kummissarju, jiena kuntent li llum nistgħu nitkellmu dwar il-konsegwenzi ta' digitalizzazzjoni għal Ewropa Soċjali. Digitalizzazzjoni għandha ħafna opportunitajiet, però sfortunatament għadha wkoll riski kbar. Irridu naġixxu ninvestu fl-infrastruttura il-Ġermanja il ġermanja għandha fost l-ar networks ta' telefonija fid-dinja. Fil-Franza hemm ħafna ħafna nies li m'għandhomx internet. Nofs il-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea mhijiex kapaċi li tindirizza l-medja diġitali hemm ħafna li għandu jsir u rridu naħsbu wkoll dwar id-drittijiet tal-ħaddiema. Nixtieq nitkellem ukoll dwar il-pjattaformi aktar u aktar nies qed jgħixu f'sitwazzjoni fejn m'għandhomx drittijiet taħt id-direttiva tal-ħaddiema hemm ħafna xirrid isir. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Stanka Nelli għal-minuta. Grazzi ħafna l-internet per se minn dejjem ila struttura ta' komunikazzjoni issa sar fenomenu tal-massa ta' interess soċjoloġiċu. Qegħdin naddu sitwazzjoni ta' trasformazzjoni diġitali qiegħda tbiddel l-użanzi tagħna, nissimplifikaw il-ħajja ta' kuljum tagħna, però qegħdin jenfasizzaw ċertu aspetti li ma ġux is-solferjati jista' jkollhom ċertu riperkussjonijiet negattivi Il-mod sempliċi kif jista' jiġi aċċessibbli kwalinkwa kontenut hija arma b'saħħitha ħafna għal min jixtieq jieħu vantaġġ ta' sitwazzjonijiet minn li ma jkunux regolamentati manipolabbli wkoll bekk irridu nieħdu l-impenn għal kontroll kostanzi ta' dawk l-applikazzjonijiet kollha l-iktar l-iktar tal-kontenut diġitali li jistgħu jipperikolaw il-libertà tal-persuni. Bekk huwa importanti ferm illi il regolamenti kollu ċertu dispożizzjonijiet ċali li garantixxu il-libertà taċ ċittadini li dawn ma jiġux sagrifikati għal ċertu vantaġġi artifiċjali. Grazzi. Grazzi. And now... Grazzi issa għal minuta l-Onorevoli Fransen. Grazzi ħafna, Signora President, Kummissarju, il- differenza, diskrepanza digitali qed tikber dejjem iktar hemm dawk li laqas biss jafu jaħdmu fuq l-internet qed inħarsu lejn li banking, e-commerce u jekk ma nodux attenti ser naraw illi eh, ikun hemm ħafna nies li jispiċċaw marginalizzati, hemm nies li jista' ma jkollhomx biżejjed flus illi għal xi raġuni m'għandhomx edukazzjoni fil-qasam ta' teknoloġiji l-ġodda. Dan huwa dak li qed jiġri llum huwa importanti. Nirnotaw eżempju illi persuna illi e, kienet taħdem workshop issa spiċċa e, speċjalist digitali għandna bżonn ta' investiment sabiex kulħadd ikollu aċċess għal teknoloġija diġitali u għall edukazzjoni diġitali. Din hija xi ħaġa illi għandha tkun priorità dawk illi ser jitilfu l-impjiegi minħabba d digitalizzazzjoni jistaqru misibu impjieg ġdid. Jiena nispera li l kummissjoni u l-Kunsilli għal fuq dan. Grazzi ħafna l-Onorevoli Volkin, grazzi ħafna Sinjura President, qed nitkellmu dwar l-aspetti soċjali tad-diġitalizzazzjoni Spiss naħsbu dwar jekk l-internet u spazju miftuħ demokratiku, però mhix kwistjoni biss ta' ħelsien fuq l-internet, hemm id-drittijiet tal-ħaddiema wkoll. Ġustizzja soċjali fuq l-internet għalija tfisser l-ewwel nett il-protezzjoni tad drittijiet fundamentali u hemm affarijiet li nistgħu nagħmlu flimkien. Irridu sovranità għan-nies irridu nofru aktar nies aktar ħin għall familji digitalizzazzjoni tista' tagħmel dan. Irridu illi min ħaddem ikun responsabbli. Nistgħu nagħmlu dan kollu permezz ta' kanali diġitali ħafna ħjar mill-passat. Il-collective bargaining jista' jissaħħaħ fil-Unjoni Ewropea. Għandna opportunitajiet kbar fil-perjodu ġejjin. Għandna ħafna kumitati illi jistgħu jaħdmu lkoll flimkien sabiex naslu għar riżultati. Grazzi ħafna l-Onorevli Melchior għall minuta Sinjura Kummissarju, id-dinja diġitali u l-internet neħew ċertu ostakli Id-diġitalizzazzjoni waslet għal iktar opportunitajiet, iktar seta għall individwi iktar possibilitajiet. Hemm ukoll opportunità illi nispeċjalizzaw anke fi żoni rurali tista' toħloq l-impjieg tiegħek, tfittex l-opportunitajiet tiegħek, dan qabel ma kienx possibbli, però hemm bżonn ta' internet ta' kwalità għolja li jiġi provdu f'dawn iż-żoni għalhekk irridu nestendu s servizzi ta' netwerk anki fiż-żoni rurali sabiex nagħtu iktar opportunitajiet lill-individwi sabiex joħolqu xogħol u l-opportunitajiet tagħhom. Irridu e, naċċettaw l-opportunitajiet tad digitalizzazzjoni u mhux nifukaw biss fuq l-isfidi għaliex l-Ewropa Soċjali Digitali hija l-futur u ser noħolqu flimkien. Grazzi. Grazzi ħafna issa għal minuta l-Onorevoli Furlas. Grazzi ħafna, Sinjura President. Sur Kummissarju, nixtieq nirringrazzja lil daw kollha illi qed isegwu din id-diskussjoni qed naħdmu għalihom huma l-futur tal-Ewropa. Id-diġitalizzazzjoni tista' tajn li kulħadd f'ħajjithom irridu biss nissemplifikaw il-proċessi għaċ-ċittadin irridu aċċess indaqsa għal kulħadd speċjalment dawk illi huma f'periklu ta' faqar u esklużjoni soċjali. M'għandniex nitilfu din l-opportunità, għandna nużawha wkoll għal dawk il-persuni b'diżabilità nistaw nużaw id-digitalizzazzjoni sabiex intejbu il-kura tas saħħa u s servizzi pubbliċi irridu niġġieldu l-burokrazija. Nofs iċ-ċittadini tagħna m'għandhomx ħiliet diġitali importanti għalhekk irridu nadattaw is-sistema diġitali sabiex nelbu dan nimlew dan il-void. Grazzi ħafna l-Onorevoli Xaldemoza għal minuta. Grazzi ħafna, id-digitalizzazzjoni tkopri ħafna oqsma anki per eżempju dawk li jaqgħu fil-kamra tal-banju jistgħu jużaw id-digitalizzazzjoni sabiex iċemplu għall-għajnuna, anki jekk tkun f'karozza tista' tevita inċident permezz ta' digitalizzazzjoni, tista' iġġib l-għajnuna anki fit-tlieta ta' bil-lejl. Però nafu wkoll li ħafna ħaddiema m'għandhomx il-ħiliet rekwiżiti u laqas għandhom drittijiet, speċjalment jekk jaħdmu għal pjattaformi, irridu nassiguraw illi iċ-ċittadini privati ma jkollhomx invażjoni fil-ħajja privata għax aktar u aktar dejta tinġabar, irridu nifmu x'inhi l-bażi tal-bażi tal-konsumaturi li qed isiru fuq l-internet Irridu nibnu soċjetà digitali skont il-ħtiġijiet tan-nies, mhumiex in-nies li għandhom jinbidlu minħabba il-soċjetà digitali. Grazzi ħafna. Grazzi sal-minuta l-Onorevoli Del Castillo Vera. Grazzi Kommissarju, n mistoqsija oriġinali għad xini Ewropa Soċjali. Ewropa Soċjali fl-essenza hija Ewropa fejn kulħadd ikollu il-kapaċità li jiżviluppa ruħu professjonalment u personalment u fejn ħadd ma jitħalla l-art. Din hija l-essenza t teknoloġija diġitali propju dan toffri il-possibilità li sabiex kulħadd jista' jilħaq dawn iż-żewġ għanijiet Għalhekk x'inhu huwa essenzjali għal dan? Hemm risposta waħda biss, kunċett wieħed, idea waħda, it-taħriġ taħriġ digitali, hemm bżonn ta' taħriġ digitali fil-katina tal-valur tal-taħriġ kollu mit-tfal, il-żazax, fl-universitajiet, dak li qegħdin jaħdmu, dak li huma qiegħda u anki l-anzjani hemm bżonn ta' pjan ta' azzjoni fuq l-informazzjoni diġitali li jkun verament sot li jmexxi l-Ewropa. Banijiet li jistgħu jitkejlu. Dan se jkun verament importanti sur Kummissarju, Signora President. Muchas gracias and now for one minute. Grazzi ħafna issa għal minuta l-Onorevoli Galvez Munoz biex inħeju ruħna għal rivoluzzjoni digitali ma nistgħu nħallu l-ħadd l-art. Id-digitalizzazzjoni trid tkun taġi tal kulħadd ittejjeb is-servizzi pubbliċi toħloq impjiegi ta' kwalità aħna nafu illi se nitilfu ħafna impjiegi però se jinħolqu ħafna impjiegi ġodda mod partikolari marbutin mal-intelligenza artifiċjali se jkun hemm madwar 58 miljun post ta' xogħol. Però hemm in-nisa wkoll ma nistax ninsewhom 22 fil-mija tal-persuni li jaħdmu f'dan l-ambitu huma nisa 22 fil-mija biss hemm bżonn ta' taħriġ integrali f'kultura diġitali li tappoġġa l-iżvilupp tal-kapaċitajiet. Però ma nistawx nħallu barra ebda wieħed mit-talenti. L-opportunitajiet irridu jkunu imqasma b'mod ġust. Kulħadd irrid ikollu irrid jingħat opportunità, inklużi n-nisa. Grazzi ħafna għal minuta l-Onorevoli Berenson. Uh, voorzitter, digitalisering biedt uh, volop kansen om onze economie Id-digitalizzazzjoni tagħti bosta opportunitajiet lill ekonomiji tagħna saħaħ il-soċjetà tejjeb il-proċessi, il-kura tas-saħħa, trasport, eċetera. Dan kollu huwa possibbli bid-digitalizzazzjoni, imma rridu nżommu f'moħħna l-possibilità ta' tliet riski li ewwel ma nistgħu ninsew il-ħadd in-nies iridu jżommu il-pass jekk eh, u għalhekk l-ambjent fl-iskola huwa importanti ħafna. U lanqas manna noqogħdu li ddependu fuq reġuni oħra tad-dinja fil-qasam tat-teknoloġija, irridu nintroduċu teknoloġija bażi tal-valuri u l-istandards tagħna. In-nies għandna npoġġuhom l-ewwel qabel il-ġganti teknoloġiċi. U tillet net, it-teknoloġija tittaqdi l-interessi tan-nies fl-istrateġija diġitali rridu u għafas għal dak li huwa mhuwiex possibbli fis-soċjetà. Ħadd m'għandu jitħalla barra, ebda dipendenza fuq partijiet oħrajn tan-nies u teknoloġija li taqdi lin-nies. Bek nistgħu nħarsu ċittadini tagħna u ngawdu mill-opportunitajiet li t-teknoloġija toffri lis-soċjetà u lill-ekonomija. Grazzi ħafna l-Onorevoli Vind għal-minuta. Ir-revoluzzjoni digitali daħlet fil- l-irkejjen kollha ta' ħajjitna 2% tal-popolazzjoni Ewropea tikseb id-dħul tagħha mix-xogħol fuq il-pjattaformi diġitali u dan in-numru qed jikber it-transazzjoni mill-analog għal xogħol diġitali um, u eh, qed uh, isir realtà imma hemm il-pagi minimi u il-ftejmit kollettivi il-pjattaformi ma jaqgħux taħt dawn il-konċetti. U rridu niżguraw illi ikun hemm kondizzjonijiet tajbin għal ma rridu niżguraw li l-awtoritajiet għandhom aċċess għal l-algoritmi ta' dawn il-pjattaformi. Din hija xi ħaġa meħtieġa imma jekk verament irridu Ewropa diġitali u fl-istess waqt soċjali. Grazzi ħafna għal minuta is-Sinjura Tal. Grazzi ħafna, Sinjura President, kollegi, smajna ħafna diskorsi sbieħ. Issa, ħalli eh, nislet xiftit punti ewlenin jiena bħala imprenditur marra jena iktar minn darba uh, irtawni pariri madana kollu wara 15 sena l-impiegati tiegħi u l-kumpanija tiegħi ta' kuljum qegħdin juruni illi digitalizzazzjoni toħloq l-impiegi u impiegi sikuri. Menx għalfejn ngħid li dana jaffettwa anki industriji u eh, senat eh, tradizzjonali ħafna fil- jien aħna fil-pajis tagħna er- er- kien hemm xi ħadd illi ra mhux sfida imma opportunità bid-diġitalizzazzjoni u eh, minkejja il-xnijat eh, u l-bizat eh, illi kellhom ħafna nies u bdew jitkellmu dwarhom xorta waħda rnexxielu jagħmel dan il-pass kuraġġuż u ma marx minn taħt u ma nis pal dawn u passi pal dawn illi għanna bżon. Grazzi ħafna l-Onorevoli Garcia del Blanco, id-digitalizzazzjoni u l-intelligenza artifiċjali jirrikjedu anzi huma opportunità enormi nistgħu nitkellmu propju pal revoluzzjoni enormi, ikbar mir revoluzzjoni industrijali, però hemm bżonn li jsiru bidliet u mal-bidla dejjem ikun hemm il-biża, biża li jintilfu l-postijiet tax xogħol u hemm mod wieħed biss kif aħna nistgħu niffaċċaw din il-biża eh, li nalmu lin nies eh, il-kapaċitajiet mm, diġitali iktar milli kunem importanti milli kollom odda digitali imma irridu verament ma jibqaw xibżaw mit-teknoloġija u jifmu l-affarijiet aħjar sabiex il-persuni mhux biss l-esperti jkunu jafu xinu ma riski, xinu ma l-kontradizzjonijiet, xinu ma l-valuri li jaħdmu kontra xurxin u hekk jieħdu deċiżjonijiet aħjar u s-soċjetà issir dejjem iktar soċjetà illi timxi il qoddim bl-istess pass għalhekk nitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jagħmlu sforz sabiex ikunu jistaw jaqilbu din il-realtà ta' digitalizzazzjoni xi ħaġa li nisma jibżawx minna imma iħadna.